bekk ġi adottat. Ċefajt żewġ punti tal-qari mill konsillu għonet il-tamir mediku għal diagnostika u u tamir eh, mediku. Dawna ġew publikati u l-periodu ta' tliet xhur għall-istħarriġ mill-Parlament